Is-seduta li jmess ħatkun għada l-erba id-9 ottubru mid-9 sa' 2 sa' 2 ta' wara nofsinhar un bat mit-3 sal-11 ta' bil-lejl. il program ġie mħabbar u tistgħu eh, taraw fuq il sit